IRA ġviri ta' 17 ta' Mejju 2006 u kol dan abrabta mal zezjoni ta' Kroazja. Dawn ir-rapporti kena e, eh, mill-aġenda fl-10 ta' Ġunju il-President ta' spiegazzjoni eh, wara dana kollu li il-Kunsill ma setax jagħti il-pożizzjoni tiegħu f'mument waqtu l parlament Dan jfisser illi Il-Parlament ma jistax jieħu dawn id-deċiżjonijiet importanti din il-ġimgħa. Bekk nibdew il-proċedura simplifikata wieħed tlieta tminja. Rapport ta' David Martin dwar ftehim ta' sħobija ekonomika ta' progress bejn il-Komunità Ewropea u l-Afrika Ċentrali dawk favur